mod tajjeb. Naħseb issa qoddimna għandna bċa xogħol li rdu nagħmlu li huwa li nuru dan il-Parlament juri l-messaġġ ċar kif għandha tmexxi il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Id-dibattitu għamlu il-votazzjoni sir sirada. U issa ser ngħaddu rapport Vice Geber l revoka ta' direttivi dwar il meteoroloġija u l-ewwel kellim l-ewwel kellim hija Sr. Vice Gaver. sa sakemm il-Kummissarju postu. Herr Präsident, Herr Kommissar Tajani, liebe Kollegen. President Kommissarju, kollegi. L-għalet nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters u lill kollegi mill kumitat tal-Imko u l-daw kollha li kontribwixxew għal dan ir rapport mingħajr eh, kooperazzjoni kostruttiva miftuħa bejn il-Kummissjoni il-Presidenza Belġana ma kienx ikun possibbli nkunu nistgħu nagħlqu dan il-dokument eh, għada. Bħala rapporter jiena sodisfatta ħafna bir-riżultat tmin direttivi ser jiġu revokati madomx tajbin u ma antiki u issa ser jkollna inqas red tape ġewwa l-Ewropa u interessanti li nidu nota li f'rigward ta' dawn id-direttivi huma ġew um, ma madomx applikabbli għaliex kien hemm ċertu standard ħafna iktar għaljin. Spiss eh, kun hemm ehm, regoli armonizzati li jieħdu post dawk l-antiki u hawnhekk dawn ir-regoli Ewropej qed jieħdu posthom regoli internazzjonali. Kaħna rridu nersu iktar viċin lejlan tagħna li huwa li naqsu l-birokrazija ġewwa l-Ewropa b'25% sal-2012 allura aħna mixjin fi triq tajba. Sur Stoiberg eh, li jmexxi l-Working Group fuq it-tnaqqis tal-birokrazija qal li aħna rridu nkunu mexxejja hawnhekk u rridu nieħdu azzjoni. Spiss rrid noqgħod attenti għad-dettall. Dan ir-rapport issa ser iwassal għal tmien direttivi li ser jiġu revokati fil-qasam tal-metroloġija u dawn juru bitċar diffikultajiet li għanna ser ikonna revoki fuq uh, alcohol meters, water meters, uh, weights fuq uh, arloġġi tal-vetturi, calibration, tal-tankijiet tal-vapuri, etc. F'dawn l-oqsma konna għanna uh, apparat iktar modern li huwa disponibbli u dawn huma ntużati b'mezzi differenti u naħseb li dawn ir-regoli jistgħu jaqgħu u mhux se jkun hemm effetti negattivi fuq is-suq intern jew għal protezzjoni tal-konsumatur. Il-Kunsill però dam xej fuq dan il-dokument għal-ftit żmien u aħna bdejna trialogu informali u aħna lħaqna konklużjoni li tagħmel sens wara l-ewwel qari bejn il-Kunsill il-Parlament direttiva dwar il-miżuri kalibrazzjoni tal-vapuri biex se tiġi aċċettata fl-2011 u s-seba l-oħra ser jirrevokati la darba jkonna rikas tal-MID il-Measurement Instrument Directive. Il-Kummissjoni bħalissa tuħdem fuq din id-direttiva l daqstant dan ix-xogħol se la darba l l-ewwel waħda tkun konkluża u s-seba l-oħra se jiġu revokati proposta se jiġi ppreżentata sal-aħħar tal-2011 meta ser ikun hemm ehm, studju dettaljat tal-MIT il-Kummissjoni ser tiżamina li ma elementi mid direttiva l-antika ser jinżammu, għandhom jinżammu u jiġu imdaħla fl-MID jekk l-istati membri jistgħu juru li r regoli fis seba direttivi huma meħtieġa biex jisiguraw protezzjoni tal-konsumatur bħal pereżempju id-direttiva fuq uh, il-gorġi ta' pressjoni ta' tajjer għal vetturi bil-mutur għallura dawn se jiġu inklużi mbagħad fl-MID. Fl-aħħar tal-data ta' skadenza infasla is-seba l-oħra mbagħad se jiġi revokati. Dan juri li l-Ewropa qed tieħu l-kwistjoni tal-birokrazija bis-serjetà ħafna jiena kbirija bil-fatt il-Parlament Ewropew qed jagħmel dak kollu li jista' biex inaqqas il-burokrazija u li jassigura li kunem leġizlazzjoni aħjar u leġizlazzjoni iktar sempliċi. Nixtieq ngħid ċaħda dwar il-tabelli ta' korrelazzjoni dawn huma tabelli l-istati membri għandhom jifasslu biex juru li għamlu trasposizjoni ta' direttiva u kif. Aħna għażilna li konna mm, test taħjar lingwaġġ iktar sempliċi Pero naħseb li fl-ħar mill-ħar kollax kien eh, soddisfaċenti u rapporter hija kontenta. Is-sur Tajani jogħġbok. Grazie, signor Presidente. Voglio... Grazie, President. L-ewwel net nixtieq nifraħ u nirringrazza il-Sinjura Wisgerbe għax xogħol li għamlet xogħol fid dettall fuq din il-proposta li hija waħda diffiċli li issa ilu dibattitu għaddej fuqa, ġifiri ix-xol taħħa ma kienx sempliċi biex aħna fl-ewwel qari nilħu ftejjim eh, li rexilna namlu dan, il-rapporter verament ħadmet tajjeb biex għamilna l dan. Ovvjament, id-deċiżjoni hija xi ħaġa importanti issa f'din il-proċedura naraw li lan tal-istituzzjonijiet u eh, hija taqbel il-Kummissjoni Ewropea f'dan il- perspettiva tal-istituzzjonijiet biex ikun hemm regolamenti aħjar tal-komunità. B'din il-proposta se jiġu revokati tmien direttivi li huma issa m'għadhomx joddu li huma skaduti tal metrologija għax l-istrumenti li jintużaw issa huma skaduti u ovvjament il-kummerċ qed isofri. Peress li se jkun hemm prodotti li se jħdu posthom iktar affarijiet avvanzati li mbagħad ovvjament ma jkunux jiġu nistgħu applikati fuqhom id-direttivi. Hemm bżonn jkun hemm in-normi nazzjonali imma jeżistu normi internazzjonali li diġa ovvjament jirregolaw dawn l-istrumenti anki dawk iktar avanzati. Il-ftejim tal- WTO jitolbu l-stati membri biex jibbazaw kollox fuq dawn il-normi eh, dinji. Aħna u kol naraw li eh, il-Kummissjoni edha tilqa dan il-kompromess f'na l-ewwel qari bejn il-Parlament u l-Konsel dwar ir-revoka sal-Lulju tal-2011 u mbagħad is-seba direttivi l-oħra sa Diċembru eh, tal-2011. Aħna ma tlet istituzzjonijiet l-Kummissjoni tgħid li dejjem qiegħda lesta biex teżamina l-armonizzazzjoni ta' dawn l argomenti u namlu dan sa april tas sena d-dieħla u fil-kas namlu proposta ta' ħabba il-regolamenti intelligenti. Grazzi ħafna. Miss Comey, you have the floor. Signora Comey, kjoġbak. Si. Offro il mio pieno sostegno. Jena naqbel kompletament ma dak li għalet il-rapporter dwar ir-revoka ta' dawn it-tmin direttivi dwar il-metodoloġija nilqaw kol il-proposta sabiex l-istati membrina taw żmien eh, xira biex iqisu jamlu il-direttiva tal-MID biex ikun hemm regolamenti aħjar, semplifikazzjoni u kol tar-regoli skont l-istrateġija tal-Lisbona, affarijiet importanti kollha u importanti li jingħataw l-istati membri żmien biżejjed biex ikunu jistgħu jagħmlu affarijiet so ma jkunx hemm inċertezzi legali naraw li ħafna stati membri qalu li huma mħasba b'dan li talbu li jkun hemm e, biżejjed żmien biex ma jkunx hemm ċertu vojt ta' eh, normi u regoli. Eh, aħna nasbu li l-pożizzjoni tal-Kommissjoni li taqbel għal revoka ta' dawn id-direttivi mbagħad ma taqbilx li jkun hemm regoli ġodda anki fil-MID, direttiva MID. nistaw aħna għalek nimxu ma eh, din is-suġġerimenti. Sinjura Gebhardt. Komissar, eh, vielen Dank. Grazzi President Komissarju. Nishtiq nirringrazzja l sinjura Vice Geber għal kooperazzjoni eccellenti tagħha u maħna li kella maħna u sem il-grupp tiegħi jiena nixtieq ngħid li jiena laqal xejn ma jiena entużjasta daqs kem intom entuzjasti dwar il ta' dawn id-direttiva ta' din id-direttiva. Dawn id-direttiva. Kif eh, wera ċar ħafna xogħol tagħna l-importanza eh, kbira fid-dettall eh, ta' dawn id dokumenti. Il-grupp tiegħi ser jappoġġa dan il-kompromess għaliex aħna rċevejna assigurawna l-Kommissjoni Ewropea dawn il-miżuri se jiġu reveduti. U allura se nassiguraw li meta neċessarju l-miżuri l-istrumenti ta' miżuri se jiġu inkluzi fl-MID u jiena qed norbot fuq il-Kummissjoni li din tagħmel reviżjoni tajba kif suppost u bis-serjetà ħafna. Kif qed allura nappoġġaw il-kompromess u nafu li uħut mill miżuri individwali jeħtieġlhom iktar eżaminazzjoni. Fir-rigward ta' tabelli ta' korrelazzjoni jiena nixtieq nagħmilha ċara li aħna naċċettaw dan din il-forma mażula f'dan it-test iżda dan ser ikun wieħed mill-aħħar dokumenti li aħna ser naċċettaw. Aħna nimpenjaw ruħna li l-liġi Ewropea stabilita fuq livell Ewropew u appoġġata mill-Istati Membri ser tiġi trasposta u infurzata. Però aħna qegħdin f'pożizzjoni nivverifikaw dan meta jkollna l-informazzjoni meħtieġa U l-unika sors eh, ta' informazzjoni huma ma' tabelli ta' korrelazzjoni għalla santi l-kompli fuqhom fuq sur Missur Buzoħi Grazzi President, eh, nishtiq nifraħ ir rapporter u kollegi oħrajn li kontribuxxew għal dan id dossier anke jekk fil-bidu dan derġ tekniku ħafna, fl-aħħar dan der li kien hemm kien ċar ħafna li għandna bżonn ta' soluzzjoni politika. Hemm bżonn nisimplifikaw la ki komuniter billi nagħmlu revoka ta' dawk id-direttivi li m'għadhomx ntużati bħala riżultat ta' progress tekniku u l-użu tal-istandards internazzjonali. Rapport tal-Kummissjoni huwa wieħed tajjeb raġonevoli jekk il-prinċipju ta' rikonoxximent jadem ukoll il-prinċipju ta' moviment ħieles, e, allura m'hemm bżonn ta' iktar regolamentazzjoni u speċifiċi tekniċi għadhom jiġu adottati mill-Istati membri. Iżda il revoka ta' direttivi m'għandix twassal għal e, ostakli ġodda għal e, moviment ħieles jew inkella għal iktar pis amministrativ li nassiguraw li ma jkunx hemm differenzi bejn id-direttivi l-antiki li qed jiġu revokati u id-direttiva tal-2004 fuq l-istrumenti ta' is. L-ewwel rapport datat fl-imkor sigura l-possibilità li jkun hemm dispożizzjonijiet li jirreferu għal eh, miżuri ta' is li jiġu revokati fil- uh, direttiva tal-istrumenti iktar ħin li nagħtu l-istati membri xi investigaw jekk jekk din ir-revoka ta' direttivi u se twassal l-inċertezza legali. Ir-rapport jinkludi dispożizzjoni li l-Kommissjoni ser tavalba jekk il-miżuri ta' qis u jaqgħu taħt direttiva ta' u jekk dawn għandhom xiġu inklużi fil-mid. Irridu nieħdu konsiderazzjoni l-deċiżjoni orizzontali u kol ittieħdet fir-rigward ta' tabelli ta' korrelazzjoni kif eh, u allura jiena nappoġġa li eh, niproponilkom li tadottaw u tappoġġaw dan it-test, grazzi. Is-Sinjura Ruler għal minuta nofs. Grazzi President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni tajba. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja xadow rapporter soħra serżon fil-qosor ħafna l-punti ewlenin diġà saru. Il-grupp tiegħi ser jappoġġa l-kompromess, il-tim ta' kompromess u nassumu li l-Kummissjoni meta tagħmel reviżjoni tal-MID ser toqgħod attenta tkun kritika ħafna fuq l-iżviluppi u l-kompromess issa sar għat tabelli ta' korrelazzjoni dan huwa kompromess li applika biss għal ċertu perjodu ta' żmien u aħna għanna bżon ta' situazzjoni aħjar. Aħna jridu nkunu f'pożizzjoni li namlu studju tajjeb tal-istati membri u għal daqstant għanna bżon li ta' korrelazzjoni. Grazzi, is-sur Kuċuznik, għal minuti. Ja osobnie sam od podporoval původní... Grazie ħafna, President Komissarju. Jiena naqbel mal-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu revokati dawn it-tmin direttivi. Naħseb li hawnhekk għan eżempju sabiex il-liġi Ewropea nisimplifikaw ikonna better regulation. Aħna ma rridux li kon armonizzazzjoni akkosta kollox hemm bżonn ukoll nirriflettu fuq strumenti oħra anki normi internazzjonali Dawn l-istrumenti alternativi għandhom jiġu applikati fejn jikunu iktar effiċjenti. Fuq il metrologija jiena naqbel mal-mod iktar volontarju tal-rikonoxximent reċiproku, ġifri skont il-liġi internazzjonali. Dispjaċini li dan il-Parlament, flimkien ma' ċerti stati membri, mux qed jilqa din dan l-approċ liberali u jippreferja għamil affarijiet kif qabel ikun iktar konservattiv. Nirringrazzja rapporter għax mħabba dam il-kompromessi anki verament nirringrazzja għanna anki l-affarijiet kif imbidlu. Is-sur Rossi, grazzi ħafna jina eh, nil-qadin dan il-rapport, għanna rapport tekniku ħafna li issa illa nistennuħ fil-plenarja. Dan ir-rapport minn marzu ilu għaddej mħabba li fil-kunċil bejn is-27 stat membri ġin tlaħa ftejim dwar dan. Il-problema propja hija li l-Kummissjoni Ewropea għadha m'għamlitx il-proposta tagħha sabiex dawk li qegħdin nikkanċellaw illum jiġu sostituiti b'oħrajn. Nixtieq nikkritika l-Kummissjoni għax għadha ma ppreżentax il-proposta ta' revizjoni ta' direttiva dwar l-istrumenti tal-miżura. Naraw li huwa l-Kummissjoni mhux qiegħda tersaq lejn il-kumpanji l-impriża u għanki ċittadina, ċittadini imma il-kumpanniji Ewropew jafu x'inhuma n-normi internazzjonali ġifiri nistgħu nevitaw l-katastrofi li jiġu minħabba li direttiva ma jibqgħux japplikaw. Hemm ċertu nuqqas hemm il-kapaċità regoli li sabu huma biss għax dan huwa suq bilanċjat. Nafu li l-kumpanija tagħna anke għandhom ħafna diffikultajiet għadhom jaħdmu. Irridu aħna inneħħu l-burokrazija ħafna drabi fil-Parlament ix-xogħol jimxi eh, tajjeb imma biex wieħed isib ftehim mal istituzzjonijiet oħra rridu nelbu anki l-ideoloġiji politiċi tagħna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Rojtova.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 id-direttiva tista' ma tkunx suġġett politiku interessanti ħafna. Imma qed nitkellmu fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tas sussidjarità u li konna regoli aħjar. Jeżistu ċertu jeżisti ftehim internazzjonali fejn naraw il-globalizzazzjoni tal-kummerċ u tal-riċerka għalhekk l-armonizzazzjoni Ewropea mhux dejjem hemm bżonna jiena apprezzajt ħafna l-approċċ li ħadet ir-rapporter, jiġifieri li tilqa' il-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 Eh, l-istess waqt qed eh, tħalli ċertu eh, possibiltajiet tal-istati membri biex jiddeċidi huma u jaraw kif x'impatt se jkun hemm fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Narraw li din torbot ukoll ma' direttivi oħra għax il-prinċipju ta' rikonoxximent jikun forsi jista' jagħti ċertu ċertezza legali. Fil-fatt, jiena sorpriza li l-istati membri preferu l-organizzazzjoni li xtieq nerġa' nifraħ ir-rapporter għax fil-kumitat tal-imko verament ħadmet tajjeb u nix il nasib kompromess mal-Kunsil. Grazie, ħafna. Thank you. And now the chairman of the committee, Mr. Harbour. Sir Harbour, President Nirringrazzja Sur Vaxka tal-li huwa membru eccellenti tal-Kumitat. Anzi, jien naħseb meta jibdiet f'dan fuq dan ix-xogħol ftit wara l-elezzjonijiet. Is-sena l-oħra aħna wkoll ħsibna li din kienet proposta sempliċi ħafna minnaħa tal-Kummissjoni li nagħmlu revoka ta' leġiżlazzjoni antika, edna din se tkun ħaġa faċli, però ma kienx minnu. Naħseb li dan ħafna ħafna żmien u l-komplessità tas-soluzzjoni turi li d-regolamentazzjoni u it-tnaqqis tar-red tape eh, mhijiex xi ħaġa faċli kif in-nies jaħsbu. Huwa tajjeb u faċli li inti toqgħod toħroġ b'dawn il-frażijiet, iżda spiss ikun hemm nies li jridu regolamentazzjonijiet u jżommu f'posta. Mad meta tasal fil-kunsel, il-kunsel fejn ikun hemm problemi bejn pajjiżi u fil-pajjiżi, pereżempju pajjiżi li kellhom biex eh, problemi bil-gauges tat-tires jew inkella bil l tal-alkohol, eccetera Naħseb li sa ftit żmien eh, ser jkollna direttiva tajba. Naħseb però li l-appell tiegħi l-Kummissjoni hija li l-Kummissjoni għandha tanalizza l-assessjar tal-impatt u xogħol tagħha fuq regulation proposals tidħol fid-dettalji iktar u tħeġġeġ l-istati membri biex jinaqdu maħħa qabel ma toħreġ dan proposti. Naħseb li suppost kena nużaw iktar ħin fuq dan, kju kena l-opportunità nużaw iktar ħin. Naħseb li dan kien ta' suċċess però rridu nitalmu minn dak li għaddejna minnu sissa. Grazzi. Issa taħt il-keġdi għaj Sur Kelly. Ikk joġbok. Nil-għallir eh, proposta ta' rapporter u aħna qegħdin ngħixu f'dinja ħafna iżgħar minn qatt qabel interazzjoni bejn in-nies hija ħafna ikbar. U din se tibqa' dejja fil-futur, ġifieri iktar ma jkollna armonizzazzjoni fir-rigward l-istrumenti ta' miżuri jkun aħjar u jiena nilqa bisħieħ direttiva tal-metroloġija u tnaqqis tal-birokrazija b'25% ġilin uh, nissottovalutaw l-abilità tan-nies li adottaw ruhom, aħna adottajna mill eh, ruħna għall-euro qabel konna imdorri bil-penis. U issa wkoll drajna wkoll bil-kilometri flok mezzi oħra tal-qies tal U insomma, għal daqstant nifriħilkom għal din il- għal dan ix-xogħol. Grazzi. Komissarju Kjoċbok, Grazzi, President. Jena nishtiq nirringrazzja l-membri onorevoli li jitkellmu f'din id-diskussjoni u dan juri l-interess li hemm fi simplifikazzjoni, eh, proposta ta' simplifikazzjoni jena nishtiq eh, enfasizza l vantaġġi li hemm involuti fl-idea li l-Kummissjoni għażlet għal vantaġġ tal-konsumaturi u għall amministrazzjonijiet nazzjonali. Ukoll is-Sinjura Gephardt semmiet punt u l kummissjoni għandha wkoll dawn l-istudji li huma favur ta' armonizzazzjoni bejn sa April tal-2011 is-surra tal iżda huwa kritika il-Kummissjoni kien ikun tajjeb kieku qataw biex jisma il-risposta l-kritika tiegħu. Iżda, ser ikun hemm dikjarazzjoni konġunta bejn il-Kunsill Parlament u l-Kummissjoni li tgħid li skont direttiva 2024 22 irridu nħarġu bi proposta leġislattiva. fl-ewwel dikjerazzjoni tiegħi jiena għandif f'moħħi li jiena dirixxi ma' dan ma' din dikjerazzjoni Ringrazzja l-membri onorevoli għal dan il eh, spirtu ta' kooperazzjoni u rejtu nappoġġa il pozizjoni tal-Parlament fuq ek. Ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, auch für die wertvollen Wortbeiträge heute Abend. Signora Vice Gerber, jien nixtieq nirringrazzja lill membri kollha li eh, ikkontribwixxew għad-dibattitu għar-rapport. L-votazzjoni ta' għada sert eh, permettilna li nimxu fi triq it-tajba. Ser konna proposta saħar ta' apri fil rigward ta' riforma ta' regoli individwali li setatina l-opportunità li naraw eżattament jekk partijiet individwali l regoli jistaw zammu kif qalet Sinjura Xakoni u importanti li nevitaw li kunem legal vacuum. Din importanti ħafna mna tal-SND u naħseb li għana nisodisfawum f'din it-talba li għamlu. L-istati membri wkoll ser ikunu marbutin li jagħtu iktar importanza lil dawk l-aspetti li jixtiequ dawk ir-regoli aspetti tagħhom li jixtiequ jżommu biex bekk nassiguraw li jkollna regoli ġenwini Ewropej ħafna iktar milli attentati b'nofs qalb minn naħa tal-Istati Membri u għatajab li il-konsultazzjoni, proċess ta' konsultazzjoni ser isir. Fis-7 ta' Deċembru. E, jiena għamilċi studio u sift per eżempju li l-istrumenti tal-mizura tal-alkohol dawk li għamlu l-imbit għalu li għasodhom nużawhom dawn l instrumenti għal dasan irridu noqogħdu attenti għal dawn il-punti. L-antana huwa li innaqsu mista' jkun l-birokrati f'dan il-qasam 25% fl-2012 u l-2012 huwa għamana. biex naraf fuq il-tabel ta' korrelazzjoni xtien fakkarkom li għamilna kompromess fuq dan fil-futur, pero jiena nixtieq nitlob lill istati membri li jikkommettu ruhom li dawn it-tabelli ta' korrelazzjoni jisiru eh, disponibbli għaliex huma importanti ħafna leġiżlazzjoni Ewropea. Grazzi kollegi, grazzi kummissarju, id-dibattitu għamalu, il-votazzjoni ser issir għada. U l-punt li mis fuq l-agenda u